Twaqqif ta' dil-votazzjoni. Grazzi. Continuiamo con le votazioni. L'onore... Grazzi, su nkomplu su tsazimakka kis fuq il-kwitanza għal twettiq tal-Budget Ġenerali għall-Unjoni Ewropea l-eżerċizzju tal-2009 il-Kummissjoni. Issa nifvotaw fuq vot nominali votazzjoni miftuħa. La votazione è... Votazione maluqa. Napprovawħ. Mela issa nvotaw. vot nominali deċiżjoni numru 2 l-Aġenzija għall edukazzjoni l-Audiovisiva u l-Kultura miftuħa. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. approvat. Deċiżjoni tlieta, Aġenzija Eżekuttiva għal Kompetitività u l-Innovazzjoni. Votazzjoni miftuħa, vot nominali. La votazzjoni Votazzjoni magħluqa. Deċiżjoni numru 4, Aġenzija Eżekuttiva Saħħa u l-Konsumatur. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Mm, votazzjoni magħluqa. Għaddit. Aġenzija Eżekuttiva għal Network Transewropea tal-Trasport vot miftuħ vot nominali. Vot magħluq. Approvat. Aġenzija Eżekutiva tal- Konsil Ewropew għal-Riċerka, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddit. Aġenzija eżekutiva Eżekuttiva għal riċerka per għal riċerka vot nominali vot miftuħ. Vot maluq. Għaddit. Mela, nivvotaw fuq emenda numru 1, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, għaddit. Emenda seba' nivvotaw, nivvotaw kontra, għaddit. Votazzjoni tal-emenda numru 2 għal vot nominali. Vot miftuħ. Vot malu. Għaddit. Nifutaw fuq emenda 8 favu. Kontra. Astenzjoniet għaddit. Emenda numru 3, votazzjoni nominali, vot miftuħ. Malu. maddiċ. Paragrafu 78, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 79, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Paragrafu 80, vot nominali, vot miftuħ. Vot magħluq. Maddiċ. Onorevoli, tixi titkellem? għandi xi problemi tekniċi mal-magna ma sarx nivvota bl-febda każ. Iva se nebatul xaħat ħadd il-President, issa vot nominali votazzjoni miftuħa. Fuq paragrafu 81. Votazzjoni magħluqa. Paragrafu 82 għal eh, vot nominali fos miftuħ, fos magħluq. Maddiċ. Emenda numru 5, um, vot nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. Għaddit. Emenda 6, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, Votazzjoni maluqa. Għaddit. Nifota fuq emenda numru 4 mill favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Emenda numru 10, mill favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Emenda 10 favur kontra astensjonijiet għaddit. Niverifikaw votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Nivvotaw fuq il-proposta ta' riżoluzzjoni kollha kemm hija kif ġiet immodifikata, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa. Rapport huwa approvat. Proset il-rapporter. Issa. Naddu għal-rapport ta' Surċat Smikarkis fuq il-rapport speċjali fuq il-qorti tal-kontijiet tal-awdituri fil-kontest tal-discharge tal-Kummissjoni għall-eżerċizzju 2009. 51, paragrafu 51, favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ. 61, favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ. Il-proposta ta' rezoluzzjoni kollha kemmi, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Maluqa? Għaddit proset l-rapporter, proset kważi unanimu. Fuq il-rapport ta' Sur Itala fuq il-kwittanza tal-2009 il-Budget Ġenerali tal-Parlament Ewropew. Neżaminaw il-proposta deċiżjoni għanna il-votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. u proposta ta' rezoluzzjoni emenda numru wieħed minu favu? Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Paragrafu 5, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Le anzi, skużawni tajt il-President, eh, għaddit. Mela, nifvotaw f'amenda numru 3, votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda numru 2, ta' Emenda 5. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Mandiċ. Emenda numru 6 favur. Kontra. Astenzjonijiet, idher li għadda. Emenda 7. Votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Antit. Nivotaw fuq l-emenda numru 4 minn favur kontra astenzjonijiet maddiġ. Nivotaw fuq emenda 14 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Paragrafu 86 għal votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Paragrafu 87 maqsum sitt partijiet, l-ewwel parti favur, kontra, astenzjonijiet għaddit, tieni parti, favur kontra astenzjonijiet eh, maddiċ it-tielet parti favur kontra astenzjonijiet maddiċ raba parti favur kontra astenzjonijiet maddiċ il-ħames parti favur kontra astenzjonijiet maddiċ sitt parti favur kontra astenzjonijiet maddiċ Emenda 15 minu favur. Kontra astenzjonijiet għaddit. Ma, na maddit, skużawni. Paragrafu 90. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 16. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. maddiċ. Emenda numru 8, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Maddiċ. Emenda disa, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 19. Anzi, emenda 17. Emenda ah, votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa għaddit. Emenda 18. Votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa għaddit emenda 10 għal votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. Maddiċ, emenda 11, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ, Emenda 12, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Votazzjoni fuq emenda 13 minnu favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Paragrafu 119 mod partijiet separati. L-ewwel parti minnu favur kontra astensjonijiet għaddiet. Tieni parti minnu favur kontra astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 129 is-Sinjura Lulling għandha emenda. Iva, fissem il-grupp tiegħi Nixtieq nagħmel emenda bil-fom fuq il-paragrafu dinja emenda hija l-iktar teknika fin-natura tagħha iżda mi jiena qed nipproponi illi i i i u i i i ma nafra fuq jisemmu Ma insomma li il-futur irid jinbidel u minflok nikdbuh il-passat il-miżuri illi referejna għalihom fil- tekst diġa ġi implementat għal iktar minn sentej għalhekk m'hemmx ħtieġa illi nitolbu l-affarijiet fil-ġejjieni meta dawn diġa ġew applikati. Għalhekk neben illi din is-sala tista' takkomoda talba loġika. Għalhekk il-Parlament Ewropew jisimenda il irta nagħmel nota li kunem hemm illi nibbenefikaw mill-pensjoni ridotta wara 20 sena l-possibilità li inti tirċivi kapital tal-limitu ta' 25% dawn tneħħew u l-età tal-tirar iċċaqlaq minn 60 għal 63 u l-fondi tal-ġestjoni ġew mistiedna insomma u bqija. Qed bidlu t-tens. Grazzi Sinjura Lugin għaw xaħat li jitjoġezzjona le mela naddu għal-vot. Minnu favur li għansi, skużawni għanna zewċ eh, votazzjonijiet separati l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti għal votazzjoni nominali il-vot miftuħ. Votazzjoni maluqa. emenda approvata. Paragrafu 130, żewġ partijiet, l-ewwel parti favur, kontra, astensjonijiet għaddiet, tieni parti favur, kontra, astensjonijiet. Ħakolli niverifikawx ma daltux dejkom sew, ġifiri votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 131, żewġ partijiet separati l-ewwel parti, ollu jdejkom favur, kontra, astensjonijiet għaddit. It-tieni parti minnu favur, kontra, astensjonijiet għaddit. Paragrafu 132, żewġ partijiet, tliet partijiet favur kontra astenzjoni l parti għaddit fini parti l favur kontra astenzjonijiet għaddiċ mid-dera tiret parti favur niverifikaw fuq it-tieni parti votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa m'għaddiċ tielet parti favur kontra astenzjonijiet m'għaddiċ Iva nifferifikaw, imma kħeċobkom għallu jdejkom, għax għetin tilfu l-ħin. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. 133. Votazzjoni distinta favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 142 votazzjoni distinta, favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. 143 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddit votazzjoni fuq ir-riżoluzzjoni kollha kemm hija kif ġiet modifikata votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit, magħluqa għaddit, proset ir-rapporter. Mela, issa għandu għal-rapport Rivellini fuq il-kwitanza tal-sena 2009 eh, budget ġenerali tal-Unjoni Ewropea, Konsil. Eh, votazzjoni mm, nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Mela, essa se naddu għal proposta ta' rizoluzzjoni. Paragrafa 4. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Emenda numru 1. Favur? Kontra. Astenzjoniet għaddit. Emenda numru 2. Favur? Kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda numru 3. Eh, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 12. Seba partijiet separati u votazzjoni nominali, votazzjoni għall-ewwel parti miftuħa. Votazzjoni maluqa. Il-paragrafu għadda. Tieni parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit, it-tieni parti. Tilet parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. It-tielet parti għaddiet. Ir-raba parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ir-raba parti għaddiet. Ħames parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Il-ħames parti għaddiet. Sitt parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Sitt parti għaddiet, seba parti. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Is-seba e parti għaddiet. Mela, essa il nivvotaw fuq il-proposta ta' rizoluzzjoni kollha kemm kif biddilnija votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Nifirħu l-rapporter u issa għanna eh, rapport ieħor eh, fuq il-kwittanza tal-orti tal-, -orti tal awdituri, rivellini, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa naraw il-proposta ta' risoluzione. L-emenda numru 1, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. l-ewwel emenda m'għaddiċ. Issa ngħaddu għal biex nivvutaw il-proposta ta' riżoluzzjoni kollha kemm a votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. il-rizoluzzjoni għaddit, e nifirħu li sur Revellini, e sanaddu għal rapport tar l onorivu Revellini fuq il-kwitanza tal-sena 2009 Baġi Ġenerali tal-Unjoni Ewropea Komitat Ekonomiku Soċjali. E, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa, il-proposta ta' rizoluzzjoni nivutaw fuq l-emenda numru 3 eh, partijiet separati. L-ewwel parti a favur, kontra, min jastieni għaddiet l-ewwel parti, tieni parti favur, kontra, astensjonijiet. Jieder li ma ddiċ it-tieni parti, namlu verifika. Il-votazzjoni miftuħa? Votazzjoni maluqa. Il-emenda il maddiċ. L-emenda numru erba. Favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Emenda numru 5. Ollu idejkom dawk li huma favur. Kontra astenzjonijiet għaddit namlu verifika fuq il votazzi fuq l-emenda numru 5. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit l-emenda numru 5. Emenda numru 6. Ollu jdejkom dawk li huma favur. Kontra. Astensjonijiet. Għaddit l-emenda numru 6. Tixtiequ verifika? Le, m'hemmx għalfej. Mela naddu issa għal votazzjoni fuq l-emenda numru 7. Favur? Kontra? Astenzjonijiet? Jider li ma diċ din l-emenda. Namlu verifika. Votazzjoni miftuħa? Votazzjoni maluqa? l-emenda għaddit. Ollu jdejkom ek joġobkom. Mela jessan għaddu għal-emenda 8 favur kontra astenzjoniet għaddit l-emenda numru 8. Emenda numru 10, e, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. Ma ddiċ l-emenda 10. L-emenda numru 11, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit l-emenda 11. Emenda 1, numru 1, favur, kontra, astenzjonijiet, ma ddiċ l-emenda numru 1. Issa votaw fuq il-proposta ta' rizoluzzjoni kollha kemm kif ġiet mibdula eh, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. Għaddit, nifirħu lil rapporteur Issa inkomplu bil-sur Rivellini fuq il-kwittanza għal-sena l-2009 ehm, baġit approva ġenerali ta' Unjoni Ewropea Komitat ta' Reġunijiet. Eh, il-proposta ta' deċiżjoni ehm, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa naddu għal proposta ta' riżoluzzjoni l-emenda numru 1, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. L-emenda maħdeċ. Emenda numru 3, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit l-emenda numru 3. Issa, nivotaw fuq il-proposta ta' rizoluzzjoni kolla kamik, ġid mibdula, mibdula eh, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddit, eh, mela nifirħu l-rapporter. Issa għaddu għal-rapport ta' Sur Staes fuq il-kwitanza ta' sena l-2009, 8, 9 u 10 fond Ewropew ta' svilupp nivvotaw eh, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, <clears throat> votazzjoni maluqa. Għaddit eh, essa nivvotaw fuq il-proposta ta' rizoluzzjoni. Nivvotaw fuq l-emenda numru 2, favur, kontra, astenzjoniet għaddit. Essa nivvotaw fuq l-emendi numru 1 u 3 huma identiċi dawn l-emendi. Favur, kontra, astenzjoniet għaddew l-emendi. Nivvotaw fuq il-proposta ta' rizoluzzjoni kollha kemmi kif ġiet mibdula votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddit, nifirħu l-rapporter Issa naddu għal rapport Stavrakakis fuq il-kwitanza għas sena 2009 Aġenzija Ewropea għal Medicini. Votazzjoni nominali. Niftħu l-votazzjoni. Votazzjoni maluqa. Għaddit nifirħu l-rapporter. Emmessa għatridu nivvotaw fuq il-proposta ta' rizoluzzjoni. U għall-emenda numru 1, favur, kontra, astenzjoniet għaddit. Emenda numru 2, favur, kontra, astenzjoniet għaddit l-emenda 2. Emenda 3, favur, kontra, astenzjoniet ma jidir li li għadditi, pero nipro forsi laħjar ħagġa namlu verifika, le memx għalfej, nimxu l-qoddim, emenda numru erba. favur kontra, astenzjonijiet, jider li din maddiċ, ollu idejkom e kjoġobkom, namlu verifika fuq l-emenda numru erba. votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Emenda għaddit. Emenda numru 5. Favur kontra. Astenzjoniet. L-emenda 5 ma għaddiċ. Emenda 6 favur kontra. Astenzjoniet. L-emenda 6 ma għaddiċ. Emenda 7 favur kontra. Astenzjoniet għaddit l-emenda 7. Emenda 11 favur kontra, astenzjoniet, jider li ma diċ din l-emenda, namlu verifika, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit pero nitlobkom tollu jdejkom moċara, xinkella ma nkunx nista eh, nevalwa situazzjoni. L-emenda 11, favur, favur, kontra, astenzjoniet maddiċ. Emenda numru 10, favur, kontra, Astenzjonijiet. għaddit l-emenda 10. Emenda 10, favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ l-emenda 10. Nivvotaw fuq il-proposta ta' rizoluzzjoni kollha kemmi kif ġiet mibdula votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Il-proposta għaddit nifirħu lil Sur Stavra Kakis. Eh, mm, mm, mm. Esta niprofa nipronunċaħ tajjeb dan l-isem tajt il-President. Fuq il-budget tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad drittijiet fondamentali għas sena 2009. Eh, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa nħarsu lejn il-proposta ta' rizoluzzjoni memx emendi. Votazzjoni nominali, miftuħa, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. għaddit. Nifirħu li sur Stavrakakis il-president ma jirnex li xti pronunċa l-isem tajjeb u kullħat jikkommenta fuqa. Issa fuq il- eh, fuq il-rapport eh, tal-budget tal-2009 impresa intrapriza komuni Ewropea fuq ITER għall izvilup tal-enerġija ta' fużjoni. Votazzjoni maluqa għaddit. Essa, il-proposta ta' rizoluzzjoni illi ma fiex emendi. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit, nifirħu l-rapporter mela skont il- agenda issa naddu fuq il-onorevoli Moreira fuq il-preferenzi kommerċali indipendenti għall-urġenza lejn il-Pakistan. Votazzjoni nominali tal-emenda 43, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma ditx. 31 emendi mill-Kumitat tal-Kummerċ eh, Internazzjonali. Nivutawhom flimkien favur kontra Min eh, astenzjonijiet għaddiet emenda 12 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Emenda 15, eh, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Eh, emenda 26, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa, il-onorevoli Bidegajn jiproponi emenda orali bil-fob. Grazzi, President. l-artikolu 9a wara l-klim b'talba ta' stat membru nixtiequ nżidu il-sentenza kull persuna legali u assoċjazzjoni li m'għandix personalità legali li taġixxi skont eh, l-industrija fl-Unjoni biex inkunu nistgħu nagħtu koerenza għal dan ir-regolament bi salvagwardji oħrajn li aħna provajna bħal l-FTA mal-Korea tisfel. Grazzi ħafna President. Għaw xaħat li oġezzjon, eh? nistaw nivvotaw l-emenda 33 mela favur kontra astenzjoniet għaddit l-emenda l-emenda 42 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa ma għaddit din l-emenda 42 Issa nivvotaw fuq l-emenda 34 favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ l-emenda 34. L-emenda 38 favur namlu verifika għal l-emenda 34. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. għaddit. Emenda 38, ollu jdejkom, eh, votazzjoni miftuħa, favur, kontra, astensjonijiet għaddit. Emenda 39, favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. Emenda numru 40 favur emenda 39 mela ollu idejkom sow mod ċar inqas minn terz tal-awla qed jollu jdeħ. Allora ma nistgħux nagħmlu valwazzjoni sewwa ċara. Mela votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit emenda 40. Ollu idejkom mod ċar favur kontra Astenzjonijiet għaddit l-emenda 40. Emendamento. Emenda 41, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Respinto. Maddiċ. Emenda 44, voti vot maqsum, l-ewwel parti minn huwa favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. It-tieni parti minn huwa favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Issa naddu l-votazzjoni għall-emenda 45 minn favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 46 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Issa naddu l-votazzjoni il-proposta tal-Kommissjoni e kif bid-dinja, kif modifikata. Minu favur? Minu kontra, astenzjonijiet għadditu ukoll. L-Onorevoli Moreira jixtieq jitkellem jekk jogħġbu. Thank you, President. Grazie, President. Bħala President tal-Kumitat konċernat għandi mandat mill-Kumitat sabiex nitlob li il-vot fuq il-rizoluzzjoni leġislativa tiġi posposta. Din tmur l lim il-pozizjoni personali ti għaj tiegħi f'din il-kariga li għandi. No, no, no, no, no, no, scusate, devo dare la parola alla Commissione. E che Mi Jek jaġobkom, nishtiq naddil kelma s kommissjoni jek jaġobkom. Yeah, the Commission can agree with the proposal uh, to postpone the vote. Il-Kommissjoni commissione taqbel mal-proposta għal-leġizlazzjoni, għal-rezoluzzjoni leġizlativa. So possiamo votare su. Tajjeb, mela nistgħu nivvotaw fuq il-proposta tal-Onorevoli Moreira minn huwa favur. Min huwa favur li nipposponu l-vot, min huwa kontra. Mela, il-proposta approvata għal daqstant ħan imposponuha fil-Kumitat. Relazione dell'onorevole Il-rapport tal-onorevoli Schluter ta' dispożizzjoni transitori ta' dispożizzjoni transitorji mal ftejmit bilaterali konklużi mal-Istati membri u pajjiżi terzi fil-qasam tal-investimenti. Naddu għal votazzjoni għal parti korrispondenti tal-emenda wieħed minn huwa favur. Ollu jdejkom, minn huwa favur. Kontra? Astenzjonijiet tgħaddi. L-emenda wahda, l-emenda wieħed, parti korrispondenti minn huwa favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. u verifika mela niftħu l-votazzjoni għal verifika. Votazzjoni chiusa. Votazzjoni maluqa. Approvato. Tardi. Votazzjoni nominali għall-emenda erba, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. L-emenda wieħed minn huwa favur. Kontra. Astenzjonijiet Namlu verifika tajab wis mela votazzjoni miftuħa. Votazzjoni chiusa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Emenda 11 minu huwa favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Emenda 12 minn huwa favur kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Emendament 1 parte korrispondenti. Emenda wieħed parte korrispondenti minn a favur kontra astenzjonijiet taddi. Emenda 13 minn a favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda wieħed parti korrispondenti minn a favur kontra astenzjonijiet taddi. Emendamentu. Emenda wieħed eh, parti korrespondenti minn huwa favur kontra namlu verifika għaliex mhux qed tollu jdejkom. Aperto. Votazzjoni miftuħa. Voto chiuso. Votazzjoni magħluqa.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 Emenda 2. Jekk iġobkom ollu idejkom, Min huwa favur? Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Emenda 7. Min huwa favur? Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Emenda 1. Parti korrespondenti. Min huwa favur? Kontra. Astenzjonijiet taddi. Approvata. Emenda 1. Parti korrespondenti tal-premessa 12 Min huwa favur? Kontra? Astenzjonijiet? Taddi. Naddu għal votazzjoni tal-proposta tal-Kummissjoni kif ġiet modifikata. Min huwa favur? Kontra? Astenzjonijiet? Taddi. Naddu għal votazzjoni tal-abbozza riżoluzzjoni, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni chiusa. Votazzjoni manuqa. Taddi, nifirħu l-rapporter. Issa rapport Moreira fuq il-preferenzi kummerċjali makrofinanzjarji favur il-Ġorġa, assistenza makrofinanzjarja. Tlet emendi naddu għal-votazzjoni kollha flimkien tagħhom minnu favur, kontra, astenzjonijiet taddi. Naddu għal-votazzjoni tal-proposta kif modifikata minnu favur, kontra, astenzjonijiet taddi wkoll Votazzjoni tal-abbozz ta' riżoluzzjoni leġislativa, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Voto chiuso. Votazzjoni maluqa. Taddi, nifirħu l-rapporter. Procediamo ora. Issa naddu għall-spiegazzjonijiet tal-vot.